Ich muss Ihnen übrigens noch mitteilen, meine Damen und Herren, dass ich auch einen Antrag auf Auslegung einer schriftlichen. Signori kienem talba u kol għal l-interpretazzjoni ta' tneħħija tal-kriterji għall-eżami bil-miktub. Imma neżaminaw aktar tard. Issa, it-tests li ġew adottati u l-artiklu 28 se jiġu approvati jekk f'temp ta' 24 siegħa grupp jew ċerti numru ta' membri eh, marrowx oġġezzjoni. Iġifiri jkunu fuq il-website fuq il tal-plenarja u pubblikati fil-minuti nhar l-erba se jkun hemm